Buenos días a todas. L-adwa tajba li kulħadd. U l-ewwel jina xtaqt nħabrilkom illi l-esperti tagħna ta' dalodu. Gentlemen qablu illi ħajpruvaw jagħmlu d-diskors tagħhom sabiex b'tali mod li jippermettu 10 minuti ta' mistoqsijiet u tweġibiet wara kull prezentazzjoni u ta' dan nirringrazzjon bil-qoddim. Ejja nibdew għalek mill-ewwel għal suġġett li għanna l fuq l-agenda naħseb illi wara ġurnata bħal bira fejn Smajna l-autoritajiet politiċi, rappresentant tal-Frankofonija, rappresentanti tal-istituzzjonijiet Ewropej u il-kapijiet ta' servizzi ta' interpretazzjoni ta' bosta in organizzazzjoniet internazzjonali fejn kelmuna dwar ir-reżon detr tal-multilingwizmu mill-barda l-oħra u koll ħtieġa illi inħarġu ġenerazzjonijiet ġodda ta' lingwisti u interpreti ta' konferenza sabiex propju naċċertaw li anke fil-futur jibqa il-multilingwizmu. Issa l-lum ħankun għadin induru fuq id-dinja akademika u d-dinja ta' riċerka. L-ewwel net ħanidħlu fid-dinja affaxxinanti tat-teknoloġiji ġodda. Umbagħad bil permesta ta' sur professur Weibel, ħanaddu għal magna l-iktar perfetta li teżisti, ċe il moħtana tagħna. Għalhekk bla aktar dawmin ħanaddi l-kelma l professur Weibel tal-Università ta' Karlsruhe fil-Ġermanja u kif ukoll ta' Pittsburgh tal-Istati Uniti u kif ħafna minkom bla dubju tafu huwa wkoll awtorità fuq livell internazzjonali dwar l-interpretazzjoni bil-magni automatika. Vice President Martinez, um, Director General. Grazie, Sur Jimenez, Direttur Generali um, Olga Kozbidu, u tassew ta' unur li għat unek hawnhekk nindirizzakom. Uddim di l-udjenza tant impressjonanti. il ġimari li u kol kanna ċans li jżuru l-Parlament u naraw ukoll il-ħidma tagħkom fir-rigward ta' traduzzjoni u tassew interpretat bil l-interpreti interpreti skużani mhux tradutturi l-interpreti li t-najt simultanja eh, kif jibdlu u jaqilbu simultanjament il-lingwa mitkelma f-24 lingwa oħra. Jina nitkellem ħames lingwi imma ma jirnaxxilix kieku inreġi ħames minuti fil-kabina li bla dubju teħtieġ ċertu konċentrazzjoni enormi jatassew biex xar affaxxinanti. Għalek dak li għamel illum u fil-fatt ġaħan tikom idea ta' xan nitkellem illi ħanajdilkom li mhux ħajkun possibbli li wieħed jieħu post il-ħidma li jagħmlu l-interpreti umani, però li ħan nitkellem huwa dwar it-teknoloġija li tista' tiġi applikata. Tinsewx il-ħolma fl-Ewropa u fid-dinja hi illi l-koll nikkomunikaw u niftehmu bejnietna ixin il-lingwa li nitkellmu. F'ħafna sitwazzjonijiet ma nistawx nagħmlu dan anke għax jirrigwardja ħafna sforzi ħafna flejjes mhux kulħadd għandu eh, l-istess budget tal-Parlament Ewropew. Aħna qegħdin ngħixu fraħal dinji. Id-dinja s ssir dejjem iżjed globalizzata. Aħna nikkomunikaw dejjem iżjed u fl-Ewropa bażikament importanti illi nintegraw ruħna ixini l-lingwa li nitkellmu. Emmin jgħid li għanna l-koll nitkellmu l-istess lingwa imma mill-banda l-oħra mbagħad għandna l-idea ta' diversità kulturali, il-ġmiel tal-lingwa, l-identità, il-kultura u drawiet marbuta mal-lingwa. U ovvjament dawn huma kulturi li rridu nifmu jekk rridu nifmu wkoll kif jaħsbu il-ċittadini l-oħra Aħna importanti għalek nħuq bilanċ bejn ma ninjorawx l-identità kulturali tagħna u li niftemu. Għanna 24 lingwa fil-Europa l-aħħar li għoddejna u hemm ħafna ħafna dialogi. Għalek huwa eh, dialetti. U għalek rridu naraw ukoll il-kwistjoni tal-Ingliż. Kulħadd jitkellem bl-Ingliż fl-Ewropa imma kemm jitkellmu ħtajjeb l-Ingliż. Dawk minnkom li jaħsbu li jekk nitkellmu bl-Ingliż inkunu solvejna kollox, jiena nistidinkom tħarsu lejdi din l-slide fejn taraw li huma bejn 30 u 40 fil-mija biss tan-nies li jitkellmu l-Ingliż tajjeb biżejjed biex jikkomunikaw u jinnegozjaw bejnietom. Ġifieri din mhijiex soluzzjoni u laqas mija xi ħaġa li nixtiequ. Għalhekk x'nistgħu nagħmlu? iżjed minnek. Apparti traduzzjoni u interpretazzjoni umana madwar 500.000 traduttur madwar id-dinja u 150.000 minnhom jaħdmu fl-Ewropa forsi tistgħu li dawn iċ-ċifri ma' dinja riċerka li għamilna aħna. Dan huwa suq ta' madar 31 biljun dollaru l-Unjoni Ewropea huwa l-ikbar eh, l-iktar eh, li tonfoq fuq traduzzjoni u interpretazzjoni għax tonfoq 1.3 biljun euro. Għalek il- Madwar id-dinja nistaw naraw li hemm 6000 lingwa kieku kellna nitraduċu kull lingwa f'kull lingwa oħra, ikollok bżonn 36 miljun direzzjoni lingwistika li huwa ovvjament impossibbli. Għalhekk dana huwa biss frazzjoni tal-lingwi kollha li jistgħu jiġu tradotti li qegħdin jiġu tradotti huwa diskors iktar għandek madwar 300,000 konferenza fis-sena fl-Ewropa, waħda fil-mija Għat fil-mija biss jew inqas jiġu interpretati mill-interpreti simultani madwar fuq l-internet fuq YouTube għandna 13 sija ta' videos ġodda f'kull minuta għandna televiżjoni, satellita u l-kejbil madwar id-dinja. Il-lectures u kolf mill-universitajiet u l-korporazzjonijiet li għadin jiġu organizzati, laqat, konverzazzjoni telefoniċi, dialogi eh, ta' vjaġġar u kontri, dawna dejjem ma din il-taqaw ma' n-nies ħin kollu għaddejjin ma stawx namlu diskors dejjem fil-lingwa ta' ħaddieħor, għalhekk x'nistgħu nagħmlu. Sfida kbira din u ma nistgħux li l-isforz uman waħdu ħajsolvija u għalhekk aħna Infanna ħafna flus, dedikajna ħafna ħin sabiex nippruvaw insibu soluzzjoni teknoloġika, ovvjament. Diffiċli li wieħed jitraduċi diskors mill-lingwa għall-oħra, imma l-iktar minn 20 sena sejna naħdmu fuq din il-kwistjoni u l-problema bażikament tinvolvi tliet fażijiet differenti f'żewġ direzzjonijiet. Jekk jiena rrid nitkellem jew ninterpreta mill-Ingliż għall-Ispanjol l ħaġa li għandi bżonn hija sistema li tirrikonoxxi d-diskors li tibdel il-kelma mis-kelma fit-test imbagħad it-tieni mod huwa sistema ta' traduzzjoni li tibdel it-test mill-Ingliż għal test bl-Ispanjol. Mbagħad mill-banda l-oħra għandi bżonn sistema illi tlisten dak it-test miktub sabiex il-parti l-oħra tkun tista' tisimgħu. Meta l-parti l-oħra trid titkellem għandna bżonn ir-rikonoxximent tal-Ispanjol, traduzzjoni mbagħad mill-Ispanjol għal l-Ingliż u s-sintesi mit-test tad-diskors bl-Ingliż. Dan għanna nadmu fuq għal ħafna ħafna snin, nisuwa bizda l-ħar 10 snin illi għedin nibdew nifmu illi il-programmar ta' dawn it-tip ta' sistemi huwa impossibbli minħabba l-ammont kbir ta' regoli neċessarji sabiex nifmu l-lingwa mitkellma lek il-metodi moderni għandhom xieqsmu bisma l-sistemi automatiċi u għalek jiena l-sistemi ħan prezenti u dawk automatiċi automatiċi b'bażi ta' data disponibli. L-internet jagħmel disponibli għamon tikbar ta' data ġifiri nistgħu mmorru fuq l-internet niġbru id-data madwar id-dinja kollha sabiex imbagħad noħorġu b'dejta li għabbażi tagħha nista' aħna naħdmu dawn is-sistemi aħna nġbru data mitkellma dejna sadotta u permess dik id-data il-magnet għana dejjem jitalmu u jżidu jtejbu il-kompitu tagħhom issa noqgħod nidħol fid-dettall ta' kif jaħdmu dawn il-modelli. Għasbu daqsxejn fuqhom bħala dizzjonarji u memorji kontestwali jew inkella modelli ta' lingwa li jiġbru statistika b'tali mod li aħna dejjem nistgħu nifhmu kif jiġu tradotti il-kliem u kif jintużaw fil-kuntest skont is-sitwazzjoni li tkun fija. Permezz daw it-tekniċi għalhekk aħna għaddejna mill aġenda ta' riċerka ta' erba' fażijiet. Fl-ħar ta' tmenijiet bidu ta' disajnijiet aħna ħriġna b'sistemi illi urewna il-fattibilità tagħhom l-ewwel sistema tagħna Janus kienet il-bidu ta' l-ewwel waħda fl-Ewropa inti stajt titkellem tajt sentenza minn 200 dum ħabes minuti u eventwalment ikollok sentenza tradotta. Imma trid terza li sentenza tiegħek kienet sintattikament tajba u kienet limitata għal vokabularju ta' 100-120 kelma ġifieri ma tantx pratika fis-10 snin ta' wara mbagħad ħadimna dwar sistemi spontani meta bnidem jitkellem jista' jillimita ruħu għal xi eh, qasam partikolari imma ma jillimitax xruħu għal vokabularju jew l-istil ta' kif Ma x'aħna meta dejjem meta nitkellmu nagħmlu ħafna interġezzjonijiet nif u nerġgħu nibdew u dawn huma kollha affarijiet li jridu jiġu trattati minn daw is-sistemi. Fortunatament imbagħad ħriġna b'żewġ direzzjonijiet li issa nistgħu napplikaw fid-dinja attwali. Waħda minn daw is-sistema hija metodu ta' interpretazzjoni konsekuttiva mobli, ġifieri dan tista' ġorra miegħek dana importanti wkoll għal missjoni umanitarja, vjaġġaturi, għal nies li joffru servizzi tal-kura tas-saħħa, għal militari, il-pulizija, għal ma ta' gvern u kol fejn dak li jkun irrit joħroġ minn uffiċċju u jkun fil-post. Imbagħad għandna wkoll interpretazzjoni simultanja f'ambjent aktar stazzjonarju, aktar fiss, per eżempju, lectures universitari, diskorsi tal-gvern, xandir, etc. Jien nibda l-ewwel bl-interpretazzjoni konsekuttiva mobli. L-ewwel nett inti li t-tamelu li inti jgħat x'imkien barra u trid tajt xi ħaġa bil-lingwa tiegħek u dik is-sistema mbagħad tinterpreta f'lingwa oħra li tippermetti li l-persuna li qed tisimek titkellmek bil-lingwa tagħha u inti tifhimha. Din hija ħaġa li ssir biċċa kbira l-missjonijiet eh, umanitarji qabel konna nużaw interpreti ta' veru ma' ħafna drabi dana ma' jkunux fuq f'żoni ta' kriżi madwar id-dinji u intużawhom b'addizzjonarju, charts, imma ikun hemm ħafna problemi bihom dawn għaliex ma tantx jista' jkollok interpretazzjoni traduzzjoni tajba b'dawn il-metodi u kultant anke kwistjoni tal-fiduċja tas-sikurtà għax inti ma tafx il l-interpretu li jista' jkollok hemmhekk fil-post ħajkun qed itik traduzzjoni affidabli ta' dak li ntqal, għalhekk aħna bdejna niżviluppaw dawn is-sistemi għal li bdejnijom għal vjaġġaturi l ewwelnet u bdejna dil-kumpanija zaħira li tipprova tpoġġi din is-sistema f'xi tip ta' aġġeġġ ehm, li tista' ġorru miegħek li tista' tixtrih inti tiddownloadja xi app, pereżempju fuq l-smartphones illum il-ġurnata, tiddownloadja din is-software. Għalek, il-kumpanija tagħna u s-software li produċi jisima Jibigo, jaxħaġa xi ħaġa tistgħu fuq il-smartphone tagħkom għandna 10 lingwi u ħanżidu 15 għandna madwar vokabularju ta' 40,000 kelma. U ħaġa speċjali li tagħmel hija li ma teħtieġ eh, internet tista' tuża kollox fuq it-telefon li huwa importanti ħafna għal dawn in-nies li jkunu fuq missjoni umanitarja jew tal-militar għax ħafna drabi meta tkun f'postijiet daqshekk remoti mhux bilforsi kollok konnessjoni tal-internet. Is-sistema tagħna hija hekk kif taraw fuq l iscreen dan huwa app tista' tiddownloadjah fuq l-iPhone jew iPad tażel il-lingwa il u Preface this taħdem hekk mela l-Apple tanto ġobbhom dan illi anki għamlu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 and my passport. So we were of course very... E, ġifiri, aħna tistaw tifmu li konna ferħanin ħantilu b'dak reklam. Jaħdem jien għandi l-iPad tiegħi hawnhekk u fil-fatt jippermettilek illi tixel l-iskrin sabiex taqra sew u dak li jkun tajdlu kuntent li qed taqmijak. jina kontent u koll tajt miegħek għandi pjaċir. Għandi problema, għandi riħ. Kontent uħu Ma Ma xi spanjol tajjeb. Imma għandi dil-magna għand din magna Kultant neħdu zbal. Għedin namlu zbal kultant. B'din il-magna nistaw najdu xinu ma problemi tagħna. So, with this device... Ġifiri, b'dawn l-ġeġġi aħna. E Nistaw naraw li jieħdu żball. Għalhekk aħna naħdmu ħafna biex nippruvaw nikkoreġu dawk l-żbalji, aħna bnedmin ukoll nagħmlu żbalji u waħda mill eh, karatteristiċi faxxinanti tagħna li nibjuna xinna nirranġaw l-iżbalji tagħna u meta pereżempju daw il-programmi jieħdu żball inti ċaqlaqom daqxej l-ipotezi tisparixxi t tajpja u tiktab it-test jekk trid biex tibdel eh, ġifieri tista' u koll. Ovvjament minn dawn l-iżbalji aħna nitalmu għax kull darba li nirranġaw żball aħna niksbu dejta ġdida li għabbazi tagħha dejta il-sistema tagħna dejjem titjib. Aħna napplikaw daw is-sistemi wkoll fis missjonijiet umanitarju kull sena mmorru f'partijiet differenti fid-dinja fejn iltaqgħu ma' sitwazzjonijiet fejn dan it-tip ta' programmi jeħtieġu. Kunem, interpreti iżda mhux kemm nixtiequ aħna. Per eżempju, ikollok tabib li jmur f'eżerċizzju fit-Tajlandja. Mm, dana flimkien mal- forzi tal-Istati Uniti u dawk tax-lok tal-Azja għandna dan l-eżerċizzju li sir kull sena korra gold jismu fejn il-matka piġi it-testjat kif wieħed kif jista' jaħdem f'każ ta' diżastru mediku jew ambjentali kif ikun hemm dan it-tip ta' traduzzjoni fil-post dak il-ħin. U hemmhekk tistgħu taraw stampi anki mill-eżerċizzju li sar it-Tajlandja u fil-Kambodġja hemm ukoll problemi ta' lingwa u kollna bżonn ta' kapaċitajiet tra traduzzjoni sabiex ngħinu n nies Dan dejjem isir mill-lat umanitarju għal finijiet umanitarji fejn eluf ta' nies ikunu trattati madwar is-sena u għalhekk ikollna bżonn it-traduzzjoni hawnhekk hawn ritratti ta' nies fil kambodja dan ritratti ieħor Uh, Pittsburgh li hawnhekk fejn kellna missjoni fil-Honduras u klinika tagħna f'Pittsburgh qiegħda torganizza u tappoġġa dawn l-eżerċizzji fejn ikollok inti tobba u staff illi normalment ma jafux bl-Ispanjol u jieħdu il dal-magni magħhom il-programm sabiex jikkomunikaw mal-pazjenti. Ovvjament da kollu jeħtieġ sforz qawwi u nittama li rnexxilna nikkonvinċukom milli f'dawn is-sitwazzjonijiet ma tistax tippretendi li jkollok dejjem interpretu u ma hemmhekk għad-dispożizzjoni tiegħek u minkejja li l-magnum mhumiex tajbin daqs in-nies f'dawk is-sitwazzjonijiet huma essenzjali. U aħna mhux dejjem irrid ikollna xi tip ta' vuċi uffiċjali min-naħa tal-gvern, aħna wkoll bħala nies nixtiequ li jkollna din il-kapaċità ta' traduzzjoni, issa applikazzjoni oħra, interpretazzjoni simultanja, għax kif tista' taraw ħafna applikazzjonijiet oħra ma jaħdmux kif qedtilkom jien fejn inti jkollok dialogu ma' persuna oħra f'lingwa oħra, jekk inti qed tara t-televiżjoni qiegħed tisma' xi lecture, xi diskors parlamentari, konverzazzjoni telefonika, eh, xi laqa, inti hawnhekk ikollok Sentenza wara sentenza wara sentenza ma tistax toqgħod tistenna li xi ħadd joqgħod jaffa żbuttuna u jitraduċilek dik is-sentenza waħda li qed tajt. Ovvjament għandna ħafna data mill-Parlament Ewropew fejn aħna nistgħu nispandu is-sistemi tagħna u għalhekk aħna bdejna naħdmu fuq dawn is-sistemi li ħaj jipprovdu interpretazzjoni simultanja. Fl-lectures universitarji għandna problema partikolari għaliex hemmhekk ma ikonniex interpreti imma ikonna studenti illi ma jistaw xifmu per eżempju l-Ġermaniż fl-Università tagħna. U għalhekk aħna interessati ħafna li dawn l-istudenti intuhom għodda sabiex xorta jkunu jistgħu isegwu lecture bil-Ġermaniż u jifmu l-kontenut ta' dik il-lecture. Għallek jekk inti kollok persuna illi qed titkellem b'lingwa li inti ma tifhimx hija sfida u aħna rridu illi xorta l-kontenut ikun jista' jinftiem. Is-sistemi awtomatiċi żgur li mhux ħajkunu tajbin daqs interpreti bnedmin. Imma maġna li tinsa f'pajjiż fejn m'hemmx servizzi ta' interpretazzjoni u ma tifhimx laqas kelma waħda li qed tintqala ħir ikollok sistema illi toffrilek daqxejn interpretazzjoni ħalli l-inqas inti tkun tista' segwi u tifhem daqxejn il-ġista dak li qed jintqal. L-istudenti fil-Ġermanja jgħidulna li din hija problema kbira għalihom jgħidulna li huma iktar jaħlu ħin jistudjaw il-Ġermaniż milli l-suġġett li qegħdin hemmhekk biex jistudjaw u huma jkollhom jingħaqdu ma' korsijiet u jagħmlu lezzjonijiet qabel ma jiġu l-Ġermanja biex jitalmu l-lingwa ovvjament aħna m'ridux naqtawlhom qalbhom ma jridux ngħidulhom ma jitalmux il-Ġermaniż anzi bil-kontra. Imma fi żmien ta' brain drain internazzjonali aħna rridu li n-nies jiġu l-Ġermaniż, il-Ġermanja volja huma ma jifhmux bil-Ġermaniż. Aħna U kolli nasaw fondi min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea għanna proġett li jismu Bridge fejn Is-servizzi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni qegħdin jiġu żviluppati. Dan il-proġett qed jiġi finanzjat mill-Komunità Ewropea u jipprovdi servizzi għal bqija tal-popolazzjoni. Is-sistema li għandkom hawnhekk hija sistema li għandha ir-rikonoxximent u tradizzjoni tad diskors bħal qabel imma hawnhekk għandna problema li jina ma noqgħodx nispjega li hemm koma jew full stop fis-sentenza u għalhekk huwa l-programmi li jrid jiddeċidi fejn tibda u tispiċċa is-sentenza sabiex joħroġ bit-traduzzjoni, ġifier dan il-monologu kontinwu huwa sfida addizzjonali. Problema oħra hija kwistjoni ta' kif wieħed jagħti id-diskors tiegħu Aħna intom il-kol titkellmu lingwi differenti u għandkom il-headphones imma huwa possibbli wkoll illi inti ikollok per eżempju xi tip ta' goggles nuċċali li tilbes xi speakers differenti minn flok il-headphones ħalli minn flok it-traduzzjoni simultanja li qed tisimgħu intom taraw it-traduzzjoni jew fil-goggles li tkunu libsin jew fuq l-screens. Aħna mbagħad qegħdin nippruvaw ukoll noħorġu b'sistema li titraduċi permezz tal-internet u tuża l-internet bħala għodda sabiex twassal it-traduzzjoni lil kulħadd mela jiġi il-lecturer li d-diskors tiegħu jiddaħħal fuq server fuq computer imma f'dak il-kompjuter dak qed jirrikonoxxi u jitraduċi dak id-diskors fil-lingwa l-oħra u permezz ta' web page mbagħad jitrażmetti dak id-diskors mela l-istudent jiġib bil-ġeġġ tiegħu jew laptop tiegħu u fuq dak il-laptop qiegħed isegwi it-transkript ta' dak id-diskors. Ġifri, il-lecturer jagħti id-diskors tiegħu u jitla dan imbagħad fuq il-laptop. Jista' jkollok dan is-server mela illi illi jiprovdi il-servis ta' interpretazzjoni u traduzzjoni f'ħafna lingwi. Aħna matul is-sajf dan approvajni bi traduzzjoni mill-Ġermaniż għall-Ingliż. Aħna nabtu ukoll traduzzjoni awtomatika ta' prezentazzjonijiet PowerPoint għalli dawk illi ma jifmux il-PowerPoint presentation bil-Ġermaniż ikollhom traduzzjoni għall-Ingliż. Wara il-lecture mbagħad il-, -lecture, il-diskors ikun disponibli fuq is-server ħalli dak li jkun jista' jkollu aċċess għalija għaliex din il-verżjoni tal-lecture tkun fl-arkivi hemmhekk jista' jkollna jkollna traduzzjoni tat test u għalhekk l-istudent jista' pereżempju jfittex kelma partikolari u permessa dik il-kelma li jkun fittex isib il-lecture li jkun hemm fl-arkivi. Hemm ħafna sfidi illi għadhom jeżistu għalina fir-riċerka l ewwenet semmejt il-monologu kontinwu li ma noqdux aħna meta nitkellmu ngħidu fejn tieqaf sentenza u fejn tibda, il-diskors ikun maġġel, ikun frammentat, kultant forsi nisolu, inqaħħu, nitqu, Anke nkantaw waqt id-diskors tagħna dan huma kollha affarijiet li jdu nindirizzaw Fuq livell akademiku anki terminoloġija tkun, tkun iktar wiesa għalhekk dak li aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll dan il kliem li forsi wieħed jista' jintuża f'ċertu Eh, lectures, anki l-interpreti f'din is-sala talbuni li niprovdi l-slides tiegħi minn qabel sabiex huma jippreparaw ruhom sew, għalhekk din hija problema, aħna jridu nieħdu in konsiderazzjoni din it-terminoloġija aktar wiesa. Ovvjament, il-veloċità hija problema kemm għall-interpreti umani kif ukoll għall-magni għaliex Idealment, id-distag bejn il-kellim u traduzzjoni ma tkunx daqshekk kbir ħalli jkunu jistgħu jsegwu l-istudenti l-lecture. Dawk minnkom li jafu bil-Ġermanis, tafu li l-Ġermanis għandu l-problema li l-verb ipoġġeħ fl-aħħar tas-sentenza. U għalhekk kultant tistenna ħafna qabel ma tkun taf kif ħadd spicċa s-sentenza jew l-istorja. Għana dawn il- Eh, nomi sostantivi compounds illi iridu jiġu maqsuma u eh, nifirdu il-klim, ġifiri ċertu klim li huma bil-Ġermanis kelma waħda, bl-Ingliż ikunu erba' kelmi differenti. Għandna bżonn mbagħad kif fatt il-vokabularju għal ċertu klim tekniċi, il-formulas ukoll jekk xi ħadd qed juża formula inti ma tridix miktuba tittara l-formula kif suppost. Imbagħad hemm ukoll ċertu ambigwitajiet pereżempju il-kelma Verzeichen bil-Ġermanis hija tradotta bħala il-plus majna il-minus tkun u tkun ukoll pereżempju bħal profezija sewwa illi ovvjament jekk tiġi tradotta jekk qed tfixkel is-sens. Mbagħad hemm klim barranin ukoll fil-Ġermaniż għan nitkellmu dwar laser, l-iPhone u aħna bil-Ġermanis nitkellmu bil-mod bl-istess mod li jitt snu għam l-Ingliżi. Unbat għanna u koll il-declensions eh, u l-infections illi dan jiġu tadottin bad bil-mod ġermaniz, per eżempju, down reloaded, għax indaħlu il-declensions. U ovvjament dawn huma problemi għal magli u anki għal-bnedmin għalli ħin kollu inti t-tadatta daqxej ruħek u tara u t-studja daqxej l-affarijiet kif suppost. Għalhekk hemm dejjem dira l-isfida ta' adattazzjoni u riadattazzjoni tas sistemi. Aħan pereżempju aħna konnu zaw il-PowerPoint slides eh, sabiex insibu il-terminologija, terminoloġija identifikawan bat permessa dik it-terminoloġija inkunu nistaw infittxu fuq l-internet għal dokumenti simili permezz dawk id-dokumenti mbagħad noħorġu għal klim kollha illi jrid ikun hemm f'dik is-sitwazzjoni partikolari. L-ikbar sfida hi ovvjament kif ħanaddu minn din is-sistema l 6000 lingwa madwar id-dinja qegħdin nagħmlu ħafna riċerka sabiex din is-sistema nagħmluha iktar irħisa innaqsu l-ispejjeż anki għal eh, lingwi oħra. Mela, ħan konkludi għax għadin jajdu li l-ħin tijaj għaddili. Għalek, xie punti zar? L-interpretazzjoni bil-magni possibli ħan nemnu illi iva. Il-prestazzjoni ta' dawn is-sistemi għadejjem titjib u huma jitalmu mid-dejta li kunem fuq l-internet. Ġvita maħħa kunem informazzjoni fuq l-internet iktar ħaj jitjibu s-sistemi. U hemm ħafna dejta fil-fat disponibli fuq l-internet. Aħna issa l-interpreti umani ħanibdluhom bil-magni, le, le u le, il-kwalità ta' traduzzjoni automatika hija ħafna iktar baxxa minn dik tal-bniedem u m'għandix dik ċertu e, intuizzjoni li hemm bżonn biex jifhem x'qed jintqal. Din hemm vero mhix kompetazzjoni bejn il-bnedmin u l-magni, din hija kwistjoni ta' li nataw il-possibilità lil dawk minna li m'għandhomx aċċess għal servizzi ta' interpretazzjoni. F'ħafna każijiet ir-realtà prattika hi illi tispiċċa jew tażel bej Ingliż forsi naqra fjak jew inkella xejn. Għalana xirridu rridu morru lura fil-Medju Evu fejn ikun biss dawk illi huma ta' edukazzjoni għolja li jifmux għattajt il-Knisja. Per eżempju, le rridu li kulħadd jifhem, kulħadd ikun jaf, aħna nafu illi in-nies jisimaw xandu xijajt persuna oħra, għalek aħna għanna din il-motivazzjoni illi nitalmu lingwi ġodda u ċertu sistemi tagħna ta' traduzzjoni jintużaw minn nies biex jibdew jitalmu dik il-lingwa l-oħra. Il-missjoni tagħna jdu nżommuha f'moħħna aħna jrid ikollna integrazzjoni u ftejm għal kulħadd aħna jridu illi in d-diversità u l-wirt kulturali tagħna u l-Ewropa u koll li tukolla l-appoċ effettiv propju tagħha aħna ma rridux dan is-servizz nadduħ fidej ħaddieħor imma iridu mbagħad nindirizzaw ħaħna. Dan nista' nagħmluh biss jekk jirnexxinna nintegraw kemm l-appoċ uman kif ukoll dak awtomatiku. Aħna nemnu li għanna bżon ikonna soluzzjonijiet simbiotiċi u fattibli illi jikkomplementaw il-xoll eh, li għamel il-bnidem permezz tal-appoċ tal-magni. U nittama illi għedin tifmu s-salwa propju f'din is-simbiozi li tinsab is-soluzzjoni. Grazzi. Muchísimas gracias, Dr. Weiber. Grazie ħafna, Professor Weiber, jena xtaqt najlek li viċi president jitlobkom skuza imma ħajkollu jitla ma jistax jibqawnek iżjed magħna. Issa, il diskussjoni miftuħa jekk hawn xi jixtieq jagħmel xi kumment jew xi mistoqsija ma nafx il-maki għaddux jaħdem waqt li jintom tamlu il-mistoqsijiet tagħkom jew le. Imma jekk le issa fidejkom, jew issa jew qatt, sinjuri. Ebru kjoġbok. Thank you very much for a fascinating talk. Uh, I... Grazzi. Għandi mistoqsija fuq l-anticipazzjoni. Uh, fċerti lingwi, per eżempju, l-Ġermanis u anki fit-Tork, fit-Tork, għax u għed irid iżid bicċa minn kelma. Eh, jena tista tespandi fuq il-fat li per eżempju fl-Inglis għandek bżon ta' erba, erba klim kelmetu bil-Ġermanis wahda biss. Eh, hemm anki joke illi eh, il-kapitan tal-bastiment illi qiegħed fuq ixmara Eh, tali eh, tiġi kelma waħda, dawn il-klim kollha eh, fil-Ġermanis tista' tesprimjhom b'kelma waħda. U dinja problema kbira għalina għax iridu namlu analiżi morfemika. Għanna l-istess problemi bil-Ġapunis u bil-Russu. Wieħed l-ewwel irid jiddekomponi il-frażijiet fil-morfemi illi fih illi fiha fihom u wara jagħmlu traduzzjoni. Allora x'jiġri? Jiġri li l-ewwel ikun hemm speech to text jiddekomponi u jerġa' jkomponi ma jagħmilx anticipazzjoni. Tajt is-sinjura. Iva, fil-fatt, għonek edin ħawdu żewġ problemi. Eh, li namlu anticipazzjoni tal-verbi għa problem kbir bil-Ġermanis. Eh, per eżempju biex tajt il-konferenza li s-sir il-ġimma diħla, unbat eh, fl-axar se tiġi il-kelma jekk wieħed għalx per eżempju nikkanċella reġistrazzjoni u nkella nikteb reġistrazzjoni. U dan wieħed jistenna l-axar kelma biex jifhem x'inhu s-sens. Eh, u naħseb li ħafna mill-interpreti tagħkom ukoll għandhom eh, xiftit aneddoti xi rakkontaw fuq din għax wieħed jista' iva jipprova jaqta imma jekk wieħed imbagħad jaqta ħażin u jew jagħmel żball li kollu jerġa' il-frażi kollha kemm dana bil-magna ma jistax isir. Allora weħet rrit jistenna assolutament sakemm tasal laħar kelma biex nkunu nistgħu nagħtu il sens kollu. U nishtiq nfakarkom illi parzjalment għal l-interpreti wkoll huwa problema ta' ta' memoria. Per eżempju, eh, l-interpretu jista' jkollu problema ta' memoria li ma jistax iżon fil-memoria tiegħu eh, speech ta' 10 minuti qabel ma jipprova jerġa' jgħidu waqt li il magna m'għandha l-ebda problema fuq dan il-punt għax għandha memoria eċellenti. u naħseb laħjar mod kiex nimxu l-qoddim u għalli namlu eh, kooperazzjoni bejn magna u l-bnidem. Għaxa tħalli xtiq mistaqsija? Понятно, что это неизбежная линия развития переводческой деятельности, с ней ничего не поделаешь, как бы... Grazie. Dan huwa żvilupp inevitabbli fit-traduzzjoni u l-interpretarjar li wieħed iħares lejn processi naturali jidir li illi hemm ħafna komponenti tekniċi lingwistiċi, hemm ħafna elementi u importanti li ninkonsidraw il-konsekwenzi fil-ħames snin, sitt snin li ġejjin meta wieħed iħares lejn l-iżvilupp tal-traduzzjoni tal-magna. E, jina ħosti dak li inti għad fil-konklużjoni kien interessanti ħafna fuq il-motivazzjoni tan-nies li jistudjaw il-lingwi stranieri, il-lingwi barranin, u inti qed hawnhekk eh, qed toħloq forsi illużjoni li huwa li l wieħed jitgħallem il-lingwi. U dan huwa sogru kbir. U dan huwa importanti meta wieħed jiddiskuti Eh, li sviluppi eh, ta' dinja eh, fejn ikun hemm lingwi differenti. Meta nitkellmu fuq l-iżvilupp tal-traduzzjoni bil-magna, irridu naraw x'se tkun l-armonizzazzjoni ta' tendenzi. Meta nħarsu lejn din l-iskala u nħedġu n nis li jitalmu l-lingwi baranin, Naturalment, eh, eh, wieħed iġi naturali għaj istaqsi xinu l-utilità ta' dan kollu. Illi eh, traduzzjoni bil-magna taħdem f'kuntest differenti. U dana xinu għal-kuntest li fieħsen użaw traduzzjoni bil-magna? U dana kif se jżid fis servizzi li diġa għanna l-lum? naturalment dana se jkollu effett anki fuq il-taħriġ ta' l ġenerazzjoni ġdida ta', eh, eh, l interpreti biex ikunu jistaw eh, nipparparawhom jaħdmu fil-situazzjoni ġodda. Grazzi. I agree, I think the... Iva naqbel. Naqbel perfettament mal-kummet tiegħek l net l-opportunità hija ċara interpretazzjonijiet se jkomplu għal dawk is-sitwazzjonijiet fejn wieħed jista' jħallasom għax eh, il-ħidma tagħhom hija aħjar, hija aktar effiċenti, jifmu iktar u jifmu il-kontenut ukoll il-magni ovvjament jaħdmu b'mod mekaniku kif rajna u jagħmlu anki żbalji għal daqstant mhux se jkunu tajbin daqs il-bnedmin, speċjalment meta ikun hemm dettal, meta ikunem hemm bżonn ta' eh, sfumaturi naturalment in-nies jifmu il-kontenut, jifmu l-intenzjoni u janticipaw. Naturalment hemm fil-sitwazzjonijiet ta' diplomazija eh, anki fil-missjonijiet militari eh, jekk ikun hemm interpretu uman, in-nies jipreferu għaliex għax l-interpretu uman ma jaħdimx biss bħala interpretu, ma anki bħala assistent biex eh, jifhem il-kultura u biex jorbot il-żewġ kulturi fl-imkien. Għalda stant il-bnedmin jistamlu ħafna iktar mill-li għamlu il-magni, u jek jena nishtiq najd eh, dak li għandu jisir fil-futur, għandi najd dar, id naraw il-kontest fil-missjoni u fil-ħidma kollha eh, li wieħed irrit jikseb. Imma għal għal-aħbarijiet, għal-television fejn eh, u għall-universitajiet fejn mumiex fejn u wis li kollok eh, eh, interpreti interpreti umani għal kull lezzjoni u impossibbli u f'dawn il kazijiet ikun iktar fattibli li ikun hemm il-traduzzjoni bil-magna biex tal-anqas l-utent ikun ikollu idea ta' dak li qed jingħad. Il-lingwa u wieħed jitallima meta u interessat fil-kultura tal-persuni u naturalment bat u aħjar jek imur fil-post u jekk wieħed ma jmurx eh, għax uh, jibza, uh, imma jekk jikomunika u, u jifem dak li qed jiġri, uh, allura ikun pass lejn din il-kisba. U dan dak li aħna eh, nixtiequ niksbu. Eh, Elizabeth Kwon minn Arte bil-Franċiż. Il-lingwa mitkelma hija differenti ħafna mill-lingwa miktuba frażi li għanda melodija, jiena naħdem bil-Ġermanis u ħafna drabi propju imħabba l-mużika tal-frażi wieħed ikun jista jagħmel anticipazzjoni eh, tal-verb jew jgħanticipa anki li għandna fidejna negazzjoni. U din hija dimensjoni li il-magna ma tistax konsidera il-magna automatika taħdem eh, bħala eh, tagħmel traduzzjoni ta' test bil-miktub forsi eh, din hija dimensjoni differenti li tista' tagħti sens iktar. Iva, eh, il-kumment huwa eccellenti. Eh, problema ieħor ukoll huma l-eżitazzjonijiet meta wieħed jitkellem illi il-magni jisibu diffiċli ħafna u lebda bnidem ma mandu diffikultà meta wieħed jitkellem u jkollu xi eżitazzjonijiet. Jekk jiena nagħmel reġistrazzjoni tal-telefonati tiegħek u nipprova eh, eh, niprova nittraskrivihom jek jekk inti taqra din it-traskrizzjoni, inti eh, taħseb eh, illi eh, minn tkellem kien qiegħed fis-sakra għax mimlija eżitazzjonijiet, mimlija bidu ta' kliem mbagħad wieħed jieqaf u mbagħad jerġa' jibda. Dawn huma problemi kbar għal-magna, imma kif attent Eh, l-enunċjazzjoni, il-pronunċjazzjoni, il-melodija tal-frazi edha iżid sfidi aktar. Aħna xiftit minn dan nużawh per eżempju biex insibu postijiet fejn għanna namlu full stop u biex ikon biex tmur l-istruttura tal-frazi. Eh, imma din hija problema oħra, dan huwa livell ieħor ta' komplissità illi bħalissa qegħdin eh, namlu riċerka fuq, però għandna ma spiċċajniex kif namlu eh, Eh, kif nistaw ndaħlu l-emozjoni, id-dramma eh, eh, fi frazi. U għal daqstan dan huwa mod mekkaniku biex wieħed jiproduċi strument għal biex wieħed jifhem fuq ix qed jitkellmu, anke jekk ma nifmux id dettall kollu u l-profondità kollha tal-diskors uman. Oh, vamos a dar la palabra. Mela, ħanna di l-kelma t tnejn minn li soħra un bat naddu għall-intervent li jmiss. Sali bejda ta' Kunsil ta' Europa. Thank you very much for your presentation. I've... Grazie tal-prezentazzjoni. Ah, jena kont finti li dan se japplika biex situazzjoni u kuntest differenti, pero hemm kuntest u situazzjoni li inti prezentajt li fih jena niddubita l-użu tal-magna iex forsu forsi eh, ta', ta sara f'sitwazzjoni umanitarja meta jkollok nies li kienu u traumatizzati li eh, eh, batew eh, li kelmu ma tabib. Kif nistaw E, namlu mot li tifel jitkellem ma' tabib. E, il-magna fl-opinjoni tija edha xekkel l-komunikazzjoni. E, għal daqstant dina miex edha tiffaċili tal-komunikazzjoni. Jena naħseb li f'sitwazzjoni pal di bnidem ma jkunx ikun irrit jitkellem, juża bil-magna. Jena nirringrazzjak ta' din mistoqsija xina u kol kelli l-istess biza. Kien hemm żewġ affarijiet li ġraw. Aħna bdejna nużaw nies monolingwali eh, lokali illi kienu għedin jaħdmu bħala faċilitaturi jew assistenti għandek raġun illi jekk ikunaw eh, marin eh, bahri Amerikan u għatem bil-wiqfa u dim sinjura f'ira mit-Tajland, mit-Tajlanda, dina sej bezzaħħa, sej werwira. u ikunem e, e hemm nis taj tajji li jaħdmu mal pero mu mhumiex biżejjed. U uf dan e, il kas ija il- il-konversazzjoni bejn il persona lokali u l-assistent illi essir bil-magna. E, Jiena dort ma' dinja f'dawn l-eżerċizzi u il-problema, l-ikbar problema li sibti għalli ħafna nis jibżaw jitkelmu ġo magna, mandomx eh, assistenza sanitarja, mandomx eh, eh, mandomx mandomx nuċaliet. Imma kolla kemmu mandom il-mobiles, però li jitkelmu fil-magni għal-jom ħaġa normali u id-dinja qed titbiddel u dawn it-tip ta' problemi qegħdin eh, niżviluppaw biex nelbuhom. Grazzi ħafna u l-aħħar mistoqsija l-lum Mr. Skovran si għall-Università Pozna. Grazzi, uh, be speaking. bil-Polak. Jena nishtiq nifraħ nifraħlek fuq din il-prezentazzjoni eccellenti. Jina nesprimi l-konvinzjoni li din it-tip ta' interpretarjat eh, se jkollha ħafna applikazzjonijiet fid-dinja li huwa li ħafna. Però nixtieq nixbad l-attenzjoni għal aspett soċjali wieħed. bħal ċerti sistemi eh, mhumiex użati b'mod tajjeb u jiġu sostit jiġu użati bħala sostituzzjoni tal-interpretazzjoni simultanea. Ħafna dawn f'dawn il-każi aħna jkollna missjoni, aħna rriġu nispjegaw d dinja illi l-applikazzjoni ta' dawk is-sistemi huma limitati u ma jistawx jistostitwixxu l-interpretazzjoni jew l-traduzzjoni umana. Um, yes, I have no argument with your comment. I, I agree fully. Jiena naqbel perfettament. e, iva, iwassal biss għal dizappunt eknatu e, l-idea li problemi tekniċi kollha ġew solvuti. Però ma naħsibx li dana verament qed jiġri fl-eżerċizzi li aħna nkunu preżenti fihom hemm normalment interpreti umani pero memx bizzejiet minnom. U f'ħafna mill-stampi eh, li rajtu, eh, jista jkun hemm 5 jew 10 interpreti u ħafna minnhom huma lokali u miex taqsek esperti eh, bħal mandkum hawnhekk u jista' ukoll problemi ta' kwalità tal-interpretazzjoni tagħhom. Però minkejja dan il-tobba umani jippreferu minħabba li jifmu il-kultura u u, u l-persuni lokali. Però l-interpretazzjoni miex bizzejiet għal daqstant il-kwestjoni ta' rutina ħafna drabi nużaw nużaw fil-reception per eżempju nużaw il-magni għax hemmhekk m'hemmx verament komunikazzjoni importanti li għaddejja hija sempliċement li tibat il-klient lil tabib li suppost jara l-pazjent. Eh, eh, nużaw l-interpretu uman eh, fejn verament hija importanti l-kwestjoni u bat nħallu kumplament għal-magna. Tajjeb, grazzi ħafna, nirringrazzjaw l-professur Vajbel għal din il-prezentazzjoni tant tajba. Għanna bżon ta' minuta u nof sissa biex il teknoloġiji l-ġodda jaħdmu u wara ngħaddi dil eh, kelma lil kellim li miss. Bien, es un placer presentarles ahora. Mela bi pjaċir kbir issa nippreżentalkom riċerkatur Dr. Herve Adelman illi huwa riċerkatur fil-Fakultà tal-Mediċina fl-Università ta' Ginevra u ħajdaħħalna issa fid-dinja affaxxinanti ta' dak li jkun qiegħed iseħħ fil-moħħ meta jaħdem interpretu ta' konferenza. U ħajjgħidilna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 l-intervenzjoni tiegħek tkun interessanti daqs kemm kienu dawk li sissa smajtu. Jiena ħani ippreżentalkom xogħlijiet li nitkellmu fuq neuroxjenza tal-interpretazzjoni. Aħna naħdmu mod għaxejn differenti meta nqablu ma' dak li smajna sissa. Aħna naħdmu fuq il-bioloġija, maħnex qegħdin neliminaw il-maġija tal-interpretazzjoni li tkellimna fuq għal-bira, imma qed nippruvaw nifmu kif jaħdem il-moħ tal-interpretu u kif dan kif nistaw nitalmu uh, namlu l-interpretarja, u għaliex l-interpretazzjoni ħaġa interessanti ħafna lina. Biex nispiega għaliex Eh, eh, eh, interessana nistudjaw dan il-moħ. L-interpretazzjoni ħaġa diffiċli ħafna u ħaġa li titlob konċentrazzjoni kbira minnaħa tal-interpretazzjoni. Arfin lingwistiku dan huwa ħidma li tista' issir biss wara li wieħed ikun tallem il-lingwa u ħafna eżerċizzju u ah, dinja tajjeb biex nistudjaw il-bażi neuronali. U anke Kem, kem waqt il-performance u kif ukoll waqt l studio waqt l-università, waqt il-kors. U naraw kif il-moħi adatta ruħu għal bżonnijiet ta' din il-ħidma. Mela, kif eh, diġa għat il-kontroll tal-kapacità ta' interpretare hija li lem, tmurri lem l-arfin ta' lingwa dan għadni il-biraħ meta tkellimna fuq il-taħriġ ta' term tajbin L-interpretazzjoni hija ħidma li fija ħafna diffikultajiet, l-ewwel net il-diffikultà ta' perċezzjoni. E l-interpreti li qed jisimgħuna bħalissa jridu jisimgħu dak li qed ngħid u fl-istess ħin jridu jisimgħu anki dak li qed jgħidu ma stess. E, u jiena e, preparajt dan il-slide, dan biex ngħid kieħed isu qed isegwi bżewġ lingwi fl-istess ħin eh, b'dakalax zaħir eh, eh, anki titlu biss tal- prezentazzjoni tiegħi. Hemm neċessitajiet lingwistiċi naturalment l-interpretu jrid jifhem il-kontenut u il traduzzjoni tal-messaġġ. U dan irid jagħmlu b'affidabilità tajba. U nittama illi ikun hekk. <laughs> Jiena nħoss li ħaġa kważi tal-maġija li taħdem verament kollox jaħdem mod kif suppost. Issa dan kollu għandu bżonn ta' kapaċità li wieħed ikollu dawn il-ħiliet kollha ta' perċezzjoni u ta' konjizzjoni. Wieħed irid jisma' eh, u jitkellem minn ma jagħmel żbalji. Wieħed irid ikun verament flessibbli biex jagħmel dan. Però il-moħ eh, eh, bilingwi fil neuroscienza u fil-psikoloġija attuali hija ħaġa interessanti ħafna għal riċerkaturi. Għaliex jider illi il-moħ bilingwi għandu xiftit vantaġġi Eh, imqabbel mal-nis normali meta niġu għal funzjonijiet eżekutivi. Il-bilingwi għandhom iktar kontroll fuq l-attenzjoni għal-jom u aktar faċli li wieħed jgħaddi minn ħidma għal-oħra eh, fl-istess ħin u għandhom inqas inqas diffikultà illi eh, f'din il-bidla ta' u inqas inibizjoni. U dawn u koll għandhom riserva kognitiva illi tipprotoġihom eh, mill-demenza. Is-sintomi e ta' demenza <laughs> jaslu iktar tard eh, fil-bilingwi, ħames snin iktar tard, meta nqablu mal eh, monolingwi. Dan huwa interessanti ħafna, interessanti għal kollegi interpreti. Mela, hemm interess kbir f'dawn il-funzjonijiet eh, kif taraw hawnhekk hawn eh, kif eh, dawn tendenza ta' dawn l-istudji f'dawn l-aħħar 20 sena. U tista' taraw li dejjem hemm iktar studji qed jiżdiedu. Issa, ħan nitkellem fuq in newroxenza u ħan natikom prezentazzjoni zaħira fuq l-istoria ta' neuroscienza malajr malajr. Fil-bidu tan neuroxenza eh, ilna ħafna eh, nistudjawhom daw, eh, imma fil-seklu 19 kien hemm il-frenologi illi kienu qalu li l-moħħ huwa ehm, għandu elementi indipendenti li kull wieħed minnu għandu funzjoni indipendenti u dawn l-organi fil-moħħ edin u ma stampa tagħhom fil-forma tal-kranju, tal-ras u ħafna nies kienu jagħmlu kienu jkejlu il ras ma dawn huma mhux verament u veru, mux fat veru, ma ek bdew jistudjaw il-moħħ. U bat bdew jaraw il rabta bejn il-funzjonijiet ċerebrali u ċerti imġema. U bat e, e, imxejna lejn e, il situazzjoni iktar moderna. Dan huwa bniedem famuż ħafna li huwa Pierre Broca Mela dan huwa l moħ hawnhekk fuq il- fuq il-lemin għandek il-parti ta' qoddim tal-moħ u fuq il-xelluk għandek il-parti ta' wara. U skopra li kienem pazjenti li ma kienx jista jipronunċa l-kelma tan. Umbat wara li miet ra li kellu leżjoni ċerebrali f'din iż-żona hawnhekk sewda li insejħula Eh, zona broka fil-lobo frontali eh, illi hija suppost eh, responsabli għal ħost tal-klim u meta wieħed jippronunċa xi ħaġa u hawnhekk il-kontroll tagħhom. U dana ma kienx kapaċi jitkellem għax ma kellux dan, imma kien jista' jifhem kull ma jingħad lilu. u mbagħad professor ieħor Karl Vernike osserva illi Eh, anki kien hemm problemi lingwistiċi illi eh, fil-pazjenti li, li kellhom leżjonijiet ċerebrali. U studja il-weħet jifem il-klim illi f'din iż-żona hawnhekk illi eh, nistaw nara unek din hija żona responsabli għal komprensjoni għal ftejim tal-klim. Il-pazjenti ma ma setawx jifmu, imma setaw jitkelmu minna ħafna ħafna zbalji. Allora għaw separazzjoni għaw bejn eh, il-funzjoni tal-kelma u l-funzjoni tal komprezzjoni tal-kelma. Allora rajna bekk li eh, il-moħ kellu eh, elementi differenti. U ma kienem kienu l-gujħor li kien jismu Valder Penfield li ħadem fuq nis ħajin meta għamel operazzjonijiet fuq il-moħ uża l-elettrostimulazzjoni u daħal elettrodi fuq il-moħ eh, tal-bnedmin li kien jagħmel operazzjoni fuqhom. Eh, għax dan huwa possibbli jagħmlu meta kienu minar minar anestezija għax ma għax il-moħ ma tista' tagħmel operazzjoni fuq il-moħ minar anestezija eh, u għawnek qed naraw il-partijiet li ju analizza f'dan il-moħ fit tlet dimensjonijiet u minnaw għaddejna mill-istudju tal-persuni eh, mejta għal persuni li huma ħajin. Eh, u għawnek umbat ġi vintat l-istrument li naħdem bih jena. Eh, RMI, skaner ta' rizonanza magnetika, MRI. Dana bih nistaw namlu stampa tal-moħ Ehm, anki stampa strutturali tal-moħ. Issa ħanrikom eżempi. Hawnhekk qed naraw eh, stampi tal-moħ eh, illi huma bil-MRI. Eh, ehm, din innaħa fuq xelluk qed naraw il-moħ minn fuq u l naħa taħt l-min mill-moħ minn taħt Għonek, et naraw, illi e, e, b'din it-teknika nista' naraw mill-superfiċi tal-moħ sa' sisfel net. U għonek, et taraw e, stampa tridimensjonali u biex nqassar dana qed juri il-forma, il-morfoloġija tal-moħ. Hawnhekk eżempju, għawnek għaw il-konnettività, ċa kif kif jorbtu bejnietom il-reġuni eh, il żoni differenti tal-moħħ. Il-konnettività b'dawn il-wires eh, ġol moħ. U hawnhekk dawn huma il-żoni illi huma responsabli għal produzzjoni tal-kelma. Għawnek, et nurikom żewġ funzjonijiet sensorjali Eh, moħi li jirrispondi għal stimolazzjoni vizuali, sempliċi, għonek rajna illi għonek għan attività fil-lobo occipitali fil korteċċa viziva. U għonek hija stimolazzjoni tal-ħsejjes, dan huwa moħ li qed jisma' frażijiet għawnek għed nitkelmu fuq il-lobo temporali, kem fuq il-lemin kif ukoll fuq il-xelluk. u din il-parti mbagħad nistudjaw aktar fil-font fil-diapozitivi li ġejjin. Il-moħ fi ħafna zoni li jikkomunikaw bejnietom biex jipproduċu l-imġiba komplikata li għanna kull-jum. Hawnhekk għanna diagramma sempliċi ta' l-moħ minn weħed minn naħat. U dawn huma il lobi dawn il-kuluri huma lobi differenti. Kull lobu għandu funzjoni differenti. Il-lobu ta' wara oċċifitali illi huwa responsabli għal-vista, eh, umbat il-lobu parietali l-informazzjoni sensoriali, umbat hemm il-lobu temporali illi għadni kif tkellimt fuqu eh, illi eh, huwa responsabbli eh, għal widna għall emozjoni u għall memorja u bat hemm il lobbo frontali illi din hija żona l-iktar moderna fl-evoluzzjoni tal-moħħ għax hawnhekk huwa responsabli il-moviment u il-funzjonijiet eżekutivi. Allora anki il-ħsieb u l-ġestjoni tal-ħsieb. Issa waqt l-interpretazzjoni, aħna nirrigwardaw il-lobu frontali u temporali, għax dawn huma żewġ lobi li huma involuti fil-riproduzzjoni eh, u l-analiżi ta diskors. Mela, L-interess tagħna huwa il bażi neuronali tal-interpretazzjoni similtanja u l-effett tal-esperjenza tal fl-interpretazzjoni fuq l-istruttura tal moħ E, L-istudju tagħna kien li segwejna żewġ gruppi ta' studenti ta' interpretazzjoni fl-Iskola ta' Interpreta ta' Ginevra u kien hemm student gruppi ta' kontroll, ċoe studenti eh, multilingwi li tajnihom ħidmit ta' interpretazzjoni sempliċi E, fuq studi mhux lingwistiċi. F'Ġenevra hemm ħafna nies barranin u għal daqstant hemm ħafna studenti li jistgħu e, jinterpretaw e, frażijiet żgħar. U waqt li għamilna dan għamilna skan funzjonali biex nistudjaw li ma partijiet tal-moħ kienu qegħdin jimxu. U, dan dana għamilni wara 15 il-xar, erġajna ripetejna l-istess eżami biex naraw x'effett kien hemm fuq il-moħħ. Mela kull wieħed minn dawn it-test tlabna lil parteċipanti li għamlu tliet eh, ħidmiet. Eh, Mhuwiex komdu li wieħed jidħol fil-magna eh, tal-MRI. U din magna tagħmel ħafna ħoss u daqsxejn waħda tbeżda lin-nies li jitħlu fih. U aħna għal daqstant ma nistawx najdu li għamlu eh, eh, interpretazzjoni ta' diskors kontinu, ma frażijiet, eh, frażijiet individuali faċli. Allora natuhom frażi u aħna ikonna stampa tal-moħ, un bat noħolqu frażi oħra. Għal daqstant hemm kontest illi jistaw jużaw il-parteċipanti tagħna. Issa ħanaqsam il- ħanaqsam il-xogħol tal-interpretazzjoni fi fażi differenti. Ħafna minnkom ma jkunux forsi jaqblu, mhux jaqblu miegħi, però aħna naqsmuha eh, l-interpretazzjoni simulani perċezzjoni, komprensjoni, produzzjoni u automonitoraġġ. Eh, x'in fisser biħda? Infisser il-kontroll tal ta' dak li wieħed qed jgħid u mbagħad e, il-ġestjoni simultanja ta' żewġ lingwi fl-aħħar. Aħna ma rajniex il-proċessi kollha, dak li kien interessana huwa e, illi naraw xieġri fil-moħ e, speċifiku, ġifiri fil-perċessjoni, kompressjoni, produzzjoni, autokontroll, u dawn huma inqas importanti u inqas interessanti mill-proċess ta' ġestjoni ta' żewġ lingwi simultanjament. Naturalment kollox huwa interessanti u fondamentali għal biex ikun hemm interpretazzjoni tajba, però biex nikkontrollaw verament ir-rwol ta' zoni differenti tal-moħħ eh, eh, eh, irridu Eh, irridu namlu eh, eh, dak li ngħidu shadowing, ċoe l-ripetizzjoni ta' frażi mingħajr ma tagħmel traduzzjoni biex ikonna idea namlu sempliċement ngħidulhom jirrepetu ċerti frażijiet biex naraw kif il-moħ jirrispondi ehm, fil-stimulazzjonijiet u nek et juri rizultati. U dawn huma rizultati fikli meħor e riżultati ta' moħ li qed jisma biss frażijiet. E kif qed taraw hemm attività qawwija fuq żewġ naħat fil-lobby temporali. U dan aħna stennejna li jkun hawnhekk għax bħalissa l-moħ qed jisma' u allura qed janalizza il-diskors. U dan mhuwiex interessanti ħafna għalina. Umbagħad ngħaddu għall ħidma aktar daqsxejn iktar diffiċli, ċoe shadowing, ċoe ripetizzjoni simultanea ta' frażijiet fl-istess lingwa. U qed naraw li hawnhekk hawn pattern ta' attività importanti ħafna. Hemm differenza kbira bejn ir-repetizzjoni simultanja u eh, li eh, wieħed jisma' hawnhekk qed eh, naraw li hemm funzjoni ġodda, hemm żoni ġodda li qegħdin jidħlu f'attività hawnhekk f'din l-animazzjoni fuq il-xelluk taraw għawnek mux etnaraw biss il-parti liktar olja tal-moħ, etnaraw il-moħ kollu kemmu fil-profondità tiegħu. Mhuwiex faċli illi jispjega x'qed jiġri b'dawn il f'dawn ir-rappreżentazzjonijiet li ċalqu. Hawnhekk hawn sezzjonijiet vertikali tal-moħħ u għawnek eh, dawn huma l-partijiet importanti, dawn huma massi bilaterali importanti, li huma zoni li huma involuti bil-produzzjoni eh, tal-kelma. Tal dan huwa importanti, ċoħe eh, l-artikolazzjoni tal-klim. mbagħad hemm żoni oħrajn importanti ħafna, żona hawnhekk eh, fil-parti ċentrali tal-moħħ illi eh, hija responsabbli tal-kontroll tal-attenzjoni. U hawnhekk parti mill-moħħ li li tikkontrolla anki li żbalji u tikkorreġi li żbalji meta ninduna li għamilna żball. U dan huwa interessanti li bħalissa dan huwa bħalissa mixol imma huwa neċessarju għaliex l-interpreti jisaw dak li qed jgħidu eh, jirverifikaw dak li qed jgħidu. U hawnhekk hawn sezzjoni orizzontali li tur eh, fil-postijiet eh, fil-font ħafna li huma involuti waqt l-artikolazzjoni u din iż-żona hawnhekk li qed nindikalkom issa, din hija żona li hija bażika ħafna li hija marbuta mal-perċezzjoni bażika Eh, pratikament il-ġestjoni tal-motriċità eh, li jirnexxina namlu aħna ġesti fluidi mhux intermittenti. U mbagħad l-iktar ħaġa li interessana l-iktar lilna li għal interpretazzjoni simultanja qed naraw fuq l-istess moħħ illi juri dawn iż-żoni eh, għanna blaħmar għonek id-żoni li huma involuti fl-interpretazzjoni barra miż-żoni l-oħrajn li kienu involuti anki fil-shadowing. Et naraw li din hija eh, fuq in-naħa tal-xelluk tal- tal-moħ. Fuq in-naħa tal-lemin ma jiġri xej speċifikament meta niġu għal interpretazzjoni U dana huwa eh, Mis sorpriża għax aħna konna nafu li l-emisferu tal-xelluk eh, huwa responsabbli tal-żoni eh, tal-kelma, eh, trattament ta' sintassi ta' semantika Għal stant, dawn l-istess sezzjonijiet tal-moħ li qed nuri hawnhekk bil-aħmar huma żoni tal-moħ li huma involuti b'mod speċifiku waqt l-interpretazzjoni. Hawnhekk se nieqaf ftit għax din hija ħaġa interessanti ħafna. Dan qed taraw hawnhekk f'din is-sezzjoni Eh, fuq ix-xelluk hija l-area ta' broka illi mhux biss qiegħda eh, responsabbli tal-fonoloġija imma hija involuta wkoll fil-ġestjoni ta' semantika. U eh, taħta hemm parti tal-lobu frontali illi hija responsabbli għas-sintassi U dak li huwa interessanti jider illi il-persuni li jagħmlu l-interpretazzjoni simultanea jagħmlu kodifikazzjoni ħafna iktar fil-font tal-frażijiet meta jagħmlu interpretazzjoni. U naraw eh, infatti eh, attività ħafna iktar qawwija f'din iż-żona tal-moħ illi huma responsabbli tal-kontroll tal-messaġġ tagħhom stess u l-individwazzjoni tal-żbalji. U naraw barra minn hekk illi fil-parti fil fonda, fil-nofs eh, tal-moħ li għad diffiċli li wieħed jara hawnhekk, eh, eh, huwa il nukleu kawdat. Dan din zona żona tal-moħ hija żona li tagħmel ġestjoni ta' ħafna funzjonijiet, il-ġestjoni tal-moviment, tal-motriċità, imma anki tal-motivazzjoni tal selezzjoni u anki tal inibizzjoni tal-ġesti. Dan huwa importanti ħafna għax il-network li għanna unek hija network lingwistika, imma anki ta' eżekuzzjoni, ta' funzjonijiet ġenerali ħafna. U bla dubju hija marbuta anki ma' uh, oqsma oħra Hawnhekk jinteressana mhux biss li huma il-żoni tal moħ li huma eh, eh, involuti fl-interpretazzjoni, ma li muma anki żoni tal moħ li qed jagħmlu ġestjoni sekonda wara l-oħra eh, tal-funzjonijiet li hemm bżonn biex nagħmlu l-interpretazzjoni tajba ċoħe, għawnek għaw possibilità li għed jgħamil ġestjoni tal-input u l-output fl istegħin ħin. ċoħe, li jisma u li jisma li l-nifsu u li għamil kontra għolta dak li uħireċ. Hemm tliet affarijiet xi jsiru eh, simultanjament u din hija diffiċli ħafna. Aħna stiddinna eh, l-istudenti eh, għamilna kajjelna il periodu ta' simultanja ta' kull frazi, u bat ħarisna lejn kull parti tal moħ illi ġew mibdula, ġew modulati. Dawk li fihom ir-risposta kienet iktar intensiva, Eh, eh, skont din il eh, skont kemm kien twil dan il-perjodu ta' simultaneità. Hawnhekk. Taraw li hawn attività akbar fil-parti tal ta' smieħ għax hemm żewġ affarijiet wieħed jisma' fl-istess ħin. Però mbagħad meta nidħlu fil-fond fil-moħem ħaġa ta' interessanti f'din is-sezzjoni qed naraw li hawnhekk hawn żewġ żoni żgħar fin-nofs dawn il-ħomor li huma attivati eh, skont kemm ikun twil dan il-periodu ta' simultanità. Dawn in-nuklei nsejħulhom potamen. U dana jaħdem eh, flimkien ma' nukleu kawdat li semmejt ftitilu biex jippermetti l inibizzjoni tal azliet li wieħed ikun għamel dan jider li meta namlu ġestjoni ta' żewġ lingwi simultanjament, hemm pratikament eh, eh attività ta' inibizzjoni fuq ċerta risposta ċoħe l-inibizjoni hija dik li wieħed jirrepeti il-frażi bl-istess lingwa li sema fl-oriġini. Eh, hija ħaġa komplikata, hawnhekk eh, provajt nagħmel graf biex nissemplifika eh, li huma żoni li huma involuti fil-interpretazzjoni. Hawnhekk se norikom simulazzjoni mhux ta' mhux biss ta' ta' nuklei ta' attività, e tara hawnhekk li mija il-network involuta uh, u meta niftu daqsxejn iktar il-moħ naraw eh, zoni li hemm il-kwistjoni tal-ġestjoni tal-nibizjoni u tal-kontroll tal-iżbalji. Unek għanna qed naraw ukoll iż-żoni li huma involuti fil-ġestjoni ta' dak li ngħidulu multitasking. ċoj li wieħed jagħmel ġestjoni ta' ħafna ħidmiet kontemporanjament, simultanjament. Jider li eh, meta jiġri dan, e, għajem l-attivazzjoni ta' dawn il-żoni. E, Umbat nżid traduzzjoni e, dinaja il-żona ta' broka fil-korteċċa frontali, u għat-traduzzjoni għonnek għanna għacċess għal alternativi lessikali bejn il-lingwi li għandhom jiġu interpretati. Umbat għanna dawn id żoni eh, bil bil-roza eh, u dana kollu eh, huma żoni differenti li huma responsabbli għal funzjoni differenti u qed indawar sa l-moħ biex taraw fejn huma dawn iż-żoni. U issa naddu għal rappresentazzjoni ta' dak li jista' jiġri fil-moħ tal-interpretu illi jaf jamela ta' interpretazzja dawk il-interpreti illi wara 15 eh, xar eh, spiċċa l-kors naf li mhumiex professjonisti għandhom bżonn ta' ħafna pratika qabel ma jibdew qabel ma jsiru professjonisti ma wara dan il-periodu ta' 15 il xar Aħna nistgħu naraw xi tibdil, jiġifieri hawnhekk ser nurikom it-tibdil fuq livell funzjonali, jiġifieri meta l-interpreti wara li jispiċċa il-kors jerġgħu jilura x'jiġri meta jkunu jridu jinterpretaw. F'dawn it-tliet postijiet tal-moħħ naraw li jkun hemm tnaqqis kbir tal-livell ta' attività li titkun mitluba biex isir issir l-istess ħaġa. jiġifieri. In-naħa implikata hawnhekk saret iktar effiċenti u din hija interessanti għaliex hawnhekk fuq il-lemin. Għanna għal darbuħra il-nukleju kawdato kifet qabel. Dan il-nukleju eh, u involut hawnhekk fil-ġestjoni tal-mutriċità, tal-arfin u m'għandux daqshekk x'jaqsam mal-kelma Fil-verità l-unika post tal-moħ li huwa marbut mal-kelma jinsab hawnhekk fejn qed nurikom. Zona marbuta mal-komprensjoni ma' sintassi ġifiri modifika tal-frażi kollha kemm kemm tal-kontenut. Li lil minn dawn il-bidliet funzjonali nistgħu naraw bidliet strutturali wkoll u jiena naħseb illi wara 15 il xahar ta' studju din hija xi ħaġa affaxxinanti ser nurikom hawnhekk eh, immaġni 3D u tistaw taraw il-pattern ta' attività bl-isfar u bil-blu ta' żoni li jista' imbidlu. Imbidlu wara illi kien hemm dan it-talim. Huwa bidlu bidla f'termini ja bidla f'termini ta' volum fl-istruttura tal-moħħ. Qed taraw dawn in-nuklei hawnhekk fiċ-ċentru tal-moħħ illi huma dawk in-nuklei li huma l-aktar involuti dak eh, kawdat il-putamen li huma involuti f'din il-ħidma hawnhekk u jinbidlu f'termini ta' volum. U dawn mhux żoni lingwistiċi, dawn huma żoni ta' arfin ġenerali. U għalhekk dan it-talim wasal għal bidla pjuttost profonda fil-moħħ tal-interpretu. U issa hawnhekk nistgħu naraw hekk dan jista' ikollu effett ġenerali fuq il-ħajja ta' kuljum tal-interpretu u anke fuq il-funzjoni konjettiva tiegħu. Għalissa serni għafawnek nishtin ringrazja l-Fond Nazjonali Svizzeru u l-kollaboraturi fil-Fakultà ta' Interpretazzjoni u Traduzzjoni f'Ġinevra u il-Ċentru Mediku ta' Ġinevra. Grazzi tal-attenzjoni. Muchas gracias. Eh, tenemos ahora. Grazie ħafna. Issanna jissu 10 minuti liktar liktar kwarta għal mistoqsijiet u tweġibiet. U naħseb illi Claire Donovan tal-OECD xtaqt tiskellem. Voulez euh, vous remercier très chaleureusement, c'était passionnant. Nishtiq nirringrazzjakom ta' din il-prezentazzjoni kienet ħaġa gratifikanti. Illi jwa, edin naraw xinu ma l-aspetti konjettivi tal-interpreti u għanna protezzjoni kontra d-dimensja unek. Mux il-punt ewlieni hawnhekk imma. Għandi tliet mistoqsijiet. L-ewwel net. Inti għandek lan illi tistudja l-interpreti esperti dawk bl-esperjenza li xina spiss nara li wara tlet snin jew erba snin ta' esperjenza l-interpreti jaħdmu b'mod differenti ta' bilħaq isiru esperti u mhux biss ikollhom il-ħiliet bażiċi. Nixtieq nkun naf ukoll jekk inti għan taħsibx li u telbu il-problema tal-ħsejjes tal-istorbju fil-scanners biex taħdmu fuq diskors kontinu u mhux biss frażijiet intom ikolkom iktar dejta jekk ikolkom diskors kontinu u mhux biss eh, sentenzi frażijiet l-emmulaw. Żgur hemm mekkaniżmi aktar, iktar aktar mekkaniżmi involuti. Issa, intom trattajtu żoni tal-moħ li maniġjaw eh, l-emozjoni u kol matur l-interpretazzjoni din interessani ħafna traduzzjoni għal-talim tiegħi. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek. Iva aħna interessanti ħafna hawnhekk illi naħdmu ma' esperjenz, eh, ma' interpreti li għandhom aktar esperjenza għaliex dan jista' jżid is-saħħa tal-riċerka tagħna hija ħaġa li nistgħu nagħmluha fil ġejjini qarib. Dwar dak li inti qed il-metodu ta' ħidma illi jinbidel meta l-interpreti jkunu ilhom jaħdmu għal xi snin. Iva dan huwa minnu. Iżda jiena ma naħsibx illi ħatara bidliet kbar fir-rigward ta' dak li jkun qed jiġri fil-moħħ u fil-proċessi mekkaniċi. Jidher li dak li jiġri huwa illi l-moħħ isir aktar effettiv biex jamministra jindirizza il-kompitu illi kollu jagħmel dak il-ħin. għalhekk jiena naħseb illi aħna interessati hawnhekk illi naraw salima punt isiru il-bidliet fil-moħħ. Issa l-mistoqsija dwar l-istorbju fl skanner tal-MRI. Żewġ punti hawnhekk. l skans tal-MRI isiru bil-mod Iżda issa hawnhekk għandna scanners differenti tal-MRI illi jieħdu biss żewġ sekondi biex jieħdu l-immaġni u dan għandu effett fuq ir-riżoluzzjoni. Hemm kwistjonijiet oħra wkoll marbuta mal-ċaqliq mal-moviment. Għandna teknika ġdida li tinvolvi l-infrared, u għamilna studju wkoll b'dan. Iżda sfortunatament nistgħu naraw biss il-wiċċ tal-cortex, is-surface, ma nistgħux naraw il-moħħ mill-ġewwa tiegħu. U din ser tkun diffikultà li ser tkun diffiċli nelbuha. Tkun xi ħaġa tajba li kikun kuna nistgħu nużaw din it-teknoloġija ġdida. Għaliex għandna dawn il-problemi fl-antiċipazzjoni. Issa dwar l-emozzjonijiet. Aħna użajna frażijiet neutrali ħafna fl-istudju tagħna u għalhekk ma tantx trattajna l-emozzjoni. Aħna ridna illi nevitaw sitwazzjoni fejn l-interpreti forsi jitfiċklu minħabba l-kontenut. U dan kien huwa punt interessanti. U ta' min jindirizzaħ għaliex jiena naħseb li għal maġġoranza tal-persuni mhux biss għall-interpreti li wieħed ikun jista' jkoll kontroll tal-emozzjonijiet tiegħu hija xi ħaġa li hija importanti għal kulħadd, hija diffiċli għal kulħadd. Jekk inti juruk stampa ta' wiċċ jew inkella test printjat huwa diffiċli li tellimina ir-rispons emotiv u għalhekk huwa interessanti li nkunu nafu x'sitwazzjoni ikonna meta frigwar tal-interpreti. Dak li jiena innutajt fil-matul il-talim tijaj jiena tal-25 sena u għalli nistgħu nużaw l-emozjonijiet u għet jista' jkollu kontrol fuq l-emozjonijiet tijaw u dan jamela possibli biex u għet il messaċ jifmu aħjar u għalli jiena għet nistaqsi din il-mistoqsija. Grazzi, xaħġa li mis naħsibna dwar qabel. Grazzi ħafna sen Nikolaj. Borowski tal OSI. E. First I'd like to thank you very much for your very interesting L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom ħafna għal preżentazzjoni interessanti. Jien għandi mistoqsija li nixtieq eh, nistaqsija bil-lingwa nativa tiegħi. Ir-Russu. Jiena dan nista' nfittxu fuq l-internet. Iżda eh, ġala darba tinsab hawnhekk ser nieħu vantaġġ u ser nistaqsik dan li ġej x'inhi id-differenza ewlenija meta naraw il-moħħ tal-bniedem, differenza bejn l-sin eh, matern, il-lingwa illi aħna nitalmu eh, minn dukun użar u il-lingwi barranin illi aħna nitalmu aktar tard matul il-ħajja tagħna. Dan kif jaffetwa il-moħ? Fejn jinsabu dawn il-lingwi fil-moħ? U kif jaħdem il-moħ meta aħna nkun qegħdin nużaw l-sinatif tagħna imbagħad lingwi illi nkunu eh, tallimna aktar tard matul ħajjitna. differenza meta nidu biex nitrattaw il-dimensja aktar tard eh, fil-ħajja ta' dak li jkun u l-protezzjoni kontra d-dimensja. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek. Jina ser nibda bl-aħħar mistoqsija tiegħek id-dimensja. Il-ħidma tiegħi miex marbuta ma' din l-isfera, imma jider illi il-persuni bilingwi kien hemm studi fil-Kanada tkun xi tkun il-lingwa li wieħed tallem, il-lingwi li wieħed tal-lem, imma li wieħed ikun bilingwi u juża żewġ lingwi b'mod attiv matul ħajtu dan ifisser illi wieħed għandu riserva konjettiva li hija disponibbli. huwa fatt li l-moħħ tal-bniedem jista' jkun affettwat mill-dimensja qabel ma joħorġu s-sintomi. U l-lingwi jissaħħu il-moħħ. Issa dwar l-mistoqsija l-oħra tiegħek xi ħaġa la taffaxxina li r riċerkaturi u tinteressani lili wkoll. Ma naħsibx li hemm tweġiba preċiża, konċiża il nista' nistanatik. Jekk ikollok żewġ lingwi illi kunu użati bl-istess mod, eh, kollok persuni bilingwi dinja ħaġa, iżda jekk wieħed qed jitgħallem lingwa ġdida. Ikollok attivitajiet illi kunu qed isiru fil-moħħ illi jkunu għadhom qed jibdew u jkunu ġodda u naraw li fil-moħ hemm networks illi jitqarbu jsiru aktar viċin xulxin, hemm studju illi juri illi l-persuni illi jitalmu it-tieni u t-tielet lingwa jider illi il-moħ il ikun involut hawnhekk f'dan il-proċess ta' talim. U Ja tassew ta' interess illi narawx qed jiġri fin-naħa tal-lemin u tax-xelluk tal-moħħ dan huwa proċess attiv. Jekk qed nitkellmu dwar lingwi li wieħed tallem meta kien għadu żgħir li tallem perfettament dan huwa proċess aktar awtomatiku. U dan huwa diffiċli minn meta wieħed ikun qed jitkellem jew jitgħallem lingwa. Iżda m'hemmx m'hemmx tweġiba konkreta li nistantik bħalissa. Il-kwissjoni l-oħra hawnhekk hi il-moħħ tal-bniedem ivarja ħafna minn persuna l-oħra. il moħħ hija huwa xi ħaġa li huwa tassew differenti. Il-lingwi, il-mossi per eżempju, ma bżonnu kolta ta' struttura. Jekk naraw il-moħ u naħsbu kif tkun użata lit u kol u xieġri fil-moħ, hemm ħafna affarijiet għaddejjin. U dan huwa l-istess meta wieħed ikun qed jitgħallem il-lingwi. ta' bilħa ser tkun problema fil-ġejjin biex natu definizjoni għawne. Jipropongu. Mela għandi ħafna nis oħra li jixtuq jitkelmu, na tlieta minn nies oħra li jixtuq jitkelmu, u għara li jitkelmu dawn it-tlieta minn ħanif u għal pawza kafe. Issa tonfok jekk jogħġbok. Beaucoup bors passionant passionnant exposé. J'ai Grazzi. Grazzi tal presentation ta' sew interessati, interessanti, għandi xe mistoqsijiet u kumment. Issa meta naraw l-interpreti u dak li jiġri b'mod konxu, dak li jiġri dak li mhux konxu, taħseb illi hemm xi telf ċertu fakultajiet mentali illi eh, dawk li qegħdin jahmu b'mod professjonali għandhom ċertu esperjenza u differenza fost l-irġiel u n-nisa. Jiena kont qed naqra di female brain u tassew kien interessanti. Hemm ideat feministi u dan jispjega ħafna affarijiet. Dwar l-iskanner forsi l-interpreti jkunu jistaw jimmaġinaw u mux jgħidu l-affarijiet, jimmaġinaw x'jgħidu kieku. Grazzi. Dwar l mistoqsija m'għandix tweġibiet x'intik sfortunatament għaliex il-ħidmit tagħna ma jistgħux jagħmlu differenza bejn dawn l-aspetti l-inkonxu u l-konxu. U lanqas għandi dejta dwar dak li jiġri dwar it-telf ta' ċertu fakultajiet hija mistoqsija tassew interessanti, aspett tassew interessanti. Ma nistax nagħtik tweġiba ċara. Għaliex fil-gwar tal-interpreti ma tantx għandi x'nofrilkom, imma nafu li l-moħħ tal-persuna bilingwi għanda vantaġġ, għandu vantaġġ imma nkas vantaġġ kbir, iġifieri biex isib il-kliem dak li huwa multilingwi e, isib aktar diffiċli kompiti bħal per eżempju u għed ikun irrit jgħid jekk il-kelma li qed jara fuq il iskrin jiex kelma vera jew le. Hemm ukoll il-vokabolarju kbir u l-preżenza ta' ħafna lingwi ta' aktar mill lingwa waħda fl-istess mod, fl-istess ħin. Iżda jiena naħseb illi hemm biżejjed vantaġġi u m'għandniex eh, noqogħdu ninkwitaw wis dwar l-iżvantaġġi. Għall-interpreti iżda tkun xi ħaġa interessanti li naraw is-sitwazzjoni. Smajt min qal li ċertu interpreti għandhom l-impressjoni illi il-memorja tagħhom eh, sejra mill-ħażin għall-ar mażmin. Jien ma tantx inkonvint hawnhekk. Il-żoni tal-moħ li huma involuti matul l-interpretazzjoni jidħlu f'netwerk illi huwa ta' bilħaq importanti għal memorja fonetika. Ir-rappreżentazzjoni eh, f'perjodu qasir ta' leħen li wieħed ikun sema jew inkella ta' test li jkun ara. Jiena jidilli illi jekk wieħed jaħdem ħafna f'din is-sistema, b'din is-sistema m'hemmx riskju li l-affarijiet imorru għall-għar il-kodifikazzjoni tal-messaġġ e, fija iva jista' jkun hemm xi tibdil illi ibidlu itejbu lill-interpretu imma tkun aktar diffiċli meta wieħed jiġi biex jaraf min tkellem u għalhekk l-aspett superfiċjali jiġi mwarrab u esklus. Fil-gwar ta' differenza bejn in-nisa u l-irġiel dan huwa aspett kontroversjali ħafna. U qasser nazzar dan nitkellem dwaru kważi. Jiena nisnejt li l-gruppi li studjajna kien bilanċat, kien hemm l-istess numru ta' nisa u ta' irġiel ma kienx hemm biżejjed eh, parteċipanti biex ta' bilħaq nagħmel distinzjoni. Dwar il-ħsejjes, eh, mhux biss hemm din il-problema tal-ħsejjes fl-iskener imma aspett ieħor. L-interpretazzjoni hija ġest. Kenna bżonn illi nagħmlu riproduzzjoni ta' dan il-ġest. Ġifieri kenna bżonn ta' aktar parteċipanti illi jkunu mismuha illi jinstemaw. Għaliex inkella kien ikun impossibbli illi dan jagħmlu l-xogħol tagħhom kif suppost. Iżda fuq il-livell tal-produzzjoni tiegħu li wieħed jisma' ħajna bil-lingwina nista' ninterpreta b'moħħi billi naħseb imma meta niġi biex nitkellem imbagħad insiba diffiċli. U forsi hemm diffikultà oħra li wieħed jisma' lilu nnifsu meta jkun qed jisma' diskors ta' ħaddieħor. Mela, li tnejn min-nies li ħajsaqsu l-mistoqsija issa l-ewwel Garjagorova ta' l-Università ta' Strakan u mbagħad is-Sinjura Fowler tal-Università ta' Galway biex jekk joġobhom Jamlu mistoqsija waħda biss kull wieħed mistoqsija konkreta kemm jista' jkun għax nixtieq li fi 11 u kwart l-iktar l-iktar inkunu nistgħu noħorġu nifqu daqsxejn anke li l-espert għandna jkun qasir fit-tweċiba tiegħu Olga kieġbek. Я также воспользуюсь возможностью задать вопрос на своем родном языке, и вопрос будет короткий очень. Jena ser nieħu din l-opportunità biex nistaqsi mistoqsija. Bir-Russu ser tkun mistoqsija tas sew qasira. Kif il-koll nafu, l-interpreti tal-konferenzi jaħdmu f'ambjent tassew stressanti. Il-kondizjonijiet tax-xogħol jistgħu jkunu tassew diffiċli. Jidirli illi wieħed jista' jħossu eh, kważi klaustrofobiku f'din is-sitwazzjoni. ċaġa li ħassejta l-atmosfera fil-kabina taħseb li dan jista' jkollu impatt u taħseb li dan se tabbiddel ir-riżultati tal-istudju tiegħek jew dan ma jaffetwax il-riżultat il li jipproduċu mbagħad l-interpreti x'taħseb? Ija mistoqsija tassew tajba jkolli ngħid. Iva, l-ambjent l-ambjent eh, tal-iskener huwa inqas stressanti meta mqabbel mal-kabina tal-interpretazzjoni. Mhux ambjent daqshekk komdu, għandek magna, inti hija ġo magna, u l-kustjoni tiegħek dwar l-istress hija tassew interessanti. Din il-mistoqsija tiegħek. L-istress għandu effett fuq is-sistemi tal-moħ, fir-rigward tal-motivazzjoni u memx dubju li dawn il-proċessi huma mill-quta mill-istress. Kien ċaġa tassew interessanti illi dan nitrattawh. Bla dubju ta' xejn, l-istress jista' jkollu impatt negattiv fuq il-kwalità tal-interpretazzjoni u kol fuq il-kapacità tal-interpretu illi jinterpreta b'mod simultanju. Iva, bla dubju ta' xej, hemm rabta hemmhekk. Min Galway. Fil-plenarja u trobli taqtali il-mikrofonu għaliex dan huwa u mhux mistoqsija. Riċerka tiegħek hija affaxxinanti nittama li fil-tielet laqa ta' retturi jina nkun nista' ngħidilkom jekk il-kondizzjoni tejbiet jew le għaliex palissa qed nagħmel studju dwar dan u jekk ukoll ittejjib xi funzjonijiet oħra lil lin mill-interpretar għan udjenza tajba ħafna hawnhekk biex eh, titkellem dwar il-rata ta' eh, tal-min jgħaddi mill-korsijiet tal-interpretar mu miex għolja imma l-persuna li tħarġu fl-interpretazzjoni qed tieħ qabilta matul ħajtu forsi mhux ser jgħaddu 10 minn 10 interpreti imma jiena nemmen illi dawk l-istudenti li qed jattendu dan il-kors żgur illi e, marru aħjar f'setturi oħra fuq oħrajn li ma kinux imħarġa fihom qabel. Grazzi tal-kumment u appunta sew e, importanti jiena naf mill-qasam tal-taħriġ tal-interpretu hija xi ħaġa tajba li ngħidu li hemm bażi e, newrali hawnhekk u naf li hemm konsegwenzi li huma aktar ġenerali li l-in mill-interpretazzjoni li qed inti huwa hija xi ħaġa korretta. Jiena ninsab ħerqan illi nara l-ħidma tiegħek fil-ġejjin. Eh, Grazzi ħafna l Dr. Herbert Adelman ringrazzjah tal-prezentazzjoni tiegħu. U niproponi għalhekk li konna pawza kafe tkun naqra iktar qasira mill-li konna għadin naħsbu 20 minuta kollox, un bat nofsa ħamsa nibdew.